Good afternoon, colleagues. Dwar nofsinhar tajjeb il kulħadd eżis kollegi. The sitting is now resumed. Komplu bis-seduta u issa niġu għal-voti. Hemm għad kbir ta' voti, allura nitlobkom nikkoperaw kollha biex is-sessjoni timxi tajjeb. L-ewwel rapport huwa il-rapport Salemovic għan emenda waħda li ħanpoġġi għal vot permezz ta' elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. il-votazzjoni maluqa u di ma ċaċċettata aċċettata la tissawa adottat definitivament skont il-ftajim li kienem bej il-Kunsel u parlament Issa naddu għal vot ta' Tarabella emenda numru wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet u adottat il-proposta tal-Kommissjoni dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottat. Ir-riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni elettronika dawk favur, anzi, votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa u dik adottata. Naddu għal rapport Flakenstein u nibdew bl-emenda 148. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma ġiċ aċċettata. Naddu għal qatt ta' emendi minn wieħed sa 135 tista' tarom fil-lista tagħkom dak favur. Daw kontra astensjonijiet ħan verifika dak il-vot mela ħan nerġa niftaħ il-vot ħan dak il-vot u dik adottajnija tajba mela numru 41 votazzjoni elettronika miftuħa votazzjoni maluqa adottata. Emenda disajn, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. 99 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. 146 votazzjoni elettronika hija miftuħa. Maluqa ma ġiċ aċċettata. 139 votazzjoni elettronika miftuħa. Maluqa ma ġietx aċċettata. L-emenda tal-Komitat numru 44 dawk favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 140 d dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata 141 de dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġiċ aċċettata 150 votazzjoni elettronika miftuħa votazzjoni maluqa ma ġiċ aċċettata 137 votazzjoni elettronika miftuħa votazzjoni maluqa ma ġietx aċċettata. 142 votazzjoni elettronika. Miftuħa, maluqa, mhix aċċettata. Votazzjoni eh, emenda 48, votazzjoni miftuħa, maluqa, adottata. 154 elettronika. Maluqa, ma ġiċ aċċettata. 151 elettronika, votazzjoni miftuħa, maluqa, ma ġiċ aċċettata. 152 votazzjoni elettronika, miftuħa, maluqa, ma ġiċ aċċettata. emenda 143 u 147 elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma ġiċ aċċettata. Emenda 94, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, adottata. Emenda 97, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, adottata emenda 153 taqa, emenda 101, dawk favur, daw kontra, astensjonijiet adottata, 144, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maġiċ aċċettata, emenda 155 de, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maġiċ aċċettata, emendi 110 u 112 sa 114 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. 111 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. 145 taqa issa naddu għal 156. Votazzjoni elettronika hija miftuħa. U issa malu għal votazzjoni ma aċċettata. 136 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. 138 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma aċċettata. E, e, votazzjoni elettronika l-149 dawk favur, anzi, votazzjoni miftuħa. Maluqa, u di ma ġiċ aċċettata. Naddu issa għal proposta tal-Kommissjoni, votazzjoni eh, eh, miftuħa, votazzjoni maluqa u dik adottata. U issa nagħti il-kelma li rapporter tagħna Sul Fleckenstein. Grazzi. But Äh, Frau Präsidentin, gemäß Artikel 61. Signora President, taħt 61-2 dar il-ktib tar regoli nixtieq nipproponi li nipposponu l-vot aħħari għax għandna mandat u rridu nibdew it-trialogu u diskussjonijiet istituzzjonali minnu fih issa podġi issa podġi din it-talba għal votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. U dik adottata. Mela allura dan, dan il-suġġett nirreferuh lura għal komitat biex nippermettu negozjati interistituzzjonijiet ta' l-istituzzjoni biex jibda. Issa għandu rapport Gualtieri L-ewwel blokk, emenda numru 2, favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Il-proposta tal kummissjoni peress li tini eh, blokja favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. E il rezoluzzjoni leġislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazzi. Issa għanna il-rapport javor. Nibdew bl-emenda numru 1, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Il-natnejn, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Maddiċ, emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-paragrafu 26, żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għadda, it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa, it-tieni parti għaddiet. Paragrafu 29, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, it-tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet, ma għaddietx. Il-paragrafu 31, tlet partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, miftuħa, votazzjoni maluqa, Għaddit, it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, it-tielet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda erba' de. favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda ħamsa favur kontra astenzjoniet maddiċ. Paragrafu 48, żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Issa votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda numru 10, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Kienet il-votazzjoni kienet ċara, ma biex nżommu kon kontenti namlu eh, verifika. Votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni maluqa. Nitlolbok skuza. Eh, ma deċ. Grazie. Essa naddu għal emenda sitta d votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma deċ. Se, seba de eh, votazzjoni nominali, miftuħa, Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 11, favur, kontra. Astenzjonijiet. Verifika. Namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa, issa l-votazzjoni marruqa. Għaddit. L-emenda 12, favur, kontra astenzjoniet għaddit emenda 8 favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda 13 favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 14 favur Skużawni, tamlu verifika fuq l-emenda 13, namlu verifika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 Il-paragrafu 76, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, e votazzjoni maluqa. Għaddit, issa il-rezoluzzjoni kolla kemmi per votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, Issa e għandu rapport Milnar. Nubdew bl-emenda numru 4. Favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Paragrafu 5, żewġ partijiet, l parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet ma But I'm going to check that for my own sake. Please open the vote on the second part. It-tiri e parti. Issa, di għaddit. Paragrafu 7, test, test oriġinali, l-ewwel parti, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa. għaddit, tini parti favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 8, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tini parti favur, astenzjonijiet, għaddit. Namel verifika, votazzjoni miftuħa namlu votazzjoni maluqa Maddiċ. Emenda numru 2, favur. Kontra. Astenzjoniet. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 10, tlet partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra astenzjonijiet għaddejt Tini parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddejt It-tielet e parti favur, namlu verifika fuq tini parti, votazzjoni miftuħa. Issa nal u l-votazzjoni. Għaddit. It-tini e parti favur, it e tilet parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. <clears throat> Paragrafu 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. And that is adopted. Paragraph 12, in favor? Paragrafu 11, favur? Għaddit. Paragrafu 13, favur? Kontra? astenzjoniet għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika fuq tini parti. Votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-paragrafu 14, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit it-tieni e parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit, it-tielet e parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika fuq it-tielet parti, mhux ċar. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 15, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 16, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. It-tielet parti, favur kontra. Astenzjoniet, għaddit, ir-raba parti favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 18 l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit, it-tieni parti favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit, it-tielet parti favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Verifika fuq it-tielet parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 20, favur. Kontra. Astenzjoni, għaddit. Paragrafu 21, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. maddeċ. Il-paragrafu 23, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit, paragrafu 24, sa favur, kontra. Astenzjoniet, dana maddeċ. Il-paragrafu 26, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għaddit. It-tieni parti favur kontra. Astenzjoniet għaddit. It-tret parti favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 29. L-ewwel parti u votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Il-paragrafu 32, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marwa. Maddeċ. Il-paragrafu 33, l għol parti favur. Kontra. Astenzjoni ta' dir, tini parti favur kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Namlu verifika fuq din it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 34 favur l parti. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit, tieni parti favur. Kontra astenzjoniet ma ddiċ. L-emenda numru 3, favur, kontra. Astenzjoniet ma ddiċ. Paragrafu, namlu verifika fuq l-emenda numru 3, votazzjoni miftuħa. Nitlobkom tollu idejkom mod iktar ċar. Nalqu il-votazzjoni fuq il-verifika tal-emenda numru 3, għaddit. Paragrafu 36, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, il-ċitazzjoni e e numru 10, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, l-emenda numru 1, favur, kontra. Astenzjonijiet namlu verifika fuq din l-emenda, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni marwa. Għaddit. Il-premessa A, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa. Għaddit. Il-premessa B, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa. għaddit. Eh, premessa ċe, votazzjoni miftuħa? <laughs> Votazzjoni marruħa. Għaddit. Eh, premessa eh, zawx partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni marruħa. Għaddit, t-tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Eh, premessa F, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Eh, il-premessa H, favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. E, il-premessa L għol parti favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Il-tini parti favur, kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika fuq tini parti tal-premessa L, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Recital P, e, l-ewwel parti, favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Premessa Q favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Premessa T favur l parti. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Il Premessa W, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa. Għaddit. Recital X, favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Il-premessa Z, favur, l-ewwel parti, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Tini parti, favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa il-votazzjoni fuq il-votazzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. għaddit. Issa għandu għara Hannibal u nibdew bl-emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet maddiċ namlu verifika votazzjoni miftuħa biex namlu verifika fuq l-emenda numru 3 votazzjoni marwa maddiċ paragrafu 1 fl-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit, tret parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu numru 2, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. Tini parti favur, kontra astenzjonijiet, għaddit. Telet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruħa. Għaddit. Il-paragrafu 5, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruħa. Għaddit. Paragrafu 6, l-ewwel parti, favur, kontra, Astenzjoniet għaddit, it-tini parti favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 7 l parti favur kontra. Astenzjoniet għaddit, it-tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa. Għaddit. Paragrafu 8 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Paragrafu 10, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-paragrafu 11, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 12, ħames partijiet, erba partijiet, favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Il-tini parti, favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Tiret parti, Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. Raba parti favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Il-ħames parti favur, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. Il-paragrafu 13, l-ewwel parti, favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. It-tieni parti, favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. Paragrafu 15, favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda numru 1, favur. Kontra, astensjonijiet. Namlu verifika. Emenda numru 1, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. Il-paragrafu 17 favu kontra astenzjoniet. Għaddit. Il-paragrafu 18 l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjoniet ma għaddit. Pero namlu verifika, mux ċar minn kif u dejkom, niftaħ il-verifika. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Il-teret parti favur? Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Paragrafu 17 favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Paragrafu 20 favur? Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 2 favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 26 jaqa u naddu għal-paragrafu 29. Erba partijiet. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Tiret parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Erba parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 32, 31, titlob skuza il-President eh, t-korreġi ruħaw. Il-paragrafu 31 l-ewwel eh, parti għaddit, it-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. għaddit. Il-paragrafu 32 favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 33 l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni issa maluqa għaddit. Paragrafu 34 favur kontra astenzjonijiet. Dan il-paragrafu għadda 36 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddiet, it-tiret parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 37, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Dan il-paragrafu maddex. Paragrafu 38, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Paragrafu 39, l-ewel parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għadda. Il-paragrafu 40, l għol parti, favur, kontra. Astenzjoniet għaddit, tini parti, favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 42, favur, kontra. Astenzjoniet għadda. Paragrafu 43, l għol parti, favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. Il-tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 48, favur. Kontra. Astenzjoniet, għadda. Paragrafu 50, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Tini parti, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 54, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. E votazzjoni maluqa. għaddit. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Il-paragrafu 56, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 57, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 58 favur kontra astensjoniet għadda. Il-paragrafu 59 favur kontra astensjoniet għadda. Paragrafu 60 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għadda. Paragrafu 61 kolla bil-votazzjoni nominali, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa. Għaddit. It-tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marwa. Għaddit il-paragrafu 62 favuru kontra astenzjoniet għadda il-premessa ċe żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit il-premessa ġi favur, l-ewwel parti favur kontra, astenzjoniet għaddit it tini parti favur kontra, astensjoniet, għaddit. Tret parti favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Il-premessa H favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Il-premessa P, l għol parti favur, kontra, astensjoniet, għaddit. tret parti favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Il-premessa R, l għol parti favur, kontra, astensjoniet, għaddit. It-tielet parti Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-premessa V. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa W. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni marruqa għaddit. Grazie ħafna kollegi. Issa nieħdu pawza qabel ma ngħaddu għall-ispjegazzjoni tal-voti. Il-likla tajba. colleagues, we will begin the explanation of vote in one... għal spiegazzjoni tal-vot f'minuta. Min mu ix se jitkellem, nitolbu hitla għal inkunu nistaw nibdew din is-sessjoni. Grazie.